Nandu issa għal-voti, assunzjoni qasira ħafna nibdew bir-rapport għas Sur Moraes Data Exchange fir rigward tal-reġistrazzjoni tal-vetturi. Il-votazzjoni hija miftuħa, votazzjoni nominali. The vote is closed. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Rapport mis sinjura Grisbeck, il-prezunzjoni tal-innoċenza u id-dritt li tkun prezenti matul il-proċess fil-orti. Nivvotaw block vote, amenda 52 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Block numru 2. Jaqa u nivvotaw fuq il-proposta kollha kemi favur kontra astenzjonijiet. Għaddit u l-votazzjoni fuq riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, l-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Naddu għal rapport ta' Sinjura Ford. Il-tamir ta' protezzjoni personali emenda 100 58 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Blok numru 2 jaqa u il-proposta tal-Kummissjoni jekk joġobkom u minu favur daw kontra stenzjonijiet għaddiet. Il-votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva permezz ta' votazzjoni nominali il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa għaddiet. Naddu issa rapport ta' Sinjura Stiller dwar appliances li abdu fuels bil-gas amenda 203 favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-proposta tal-Kummissjoni favur kontra astensjonijiet għaddit. Rezoluzzjoni leġislativa l-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Rapport Lopez Isturis White dwar installazzjonijiet funivjari, it-test kollu kemmu blok numru 1, emenda 148 daw favur, daw kontra, astenzjonijiet għaddiet. Proposta tal-Kummissjoni, dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. U votazzjoni leġislativ, rezoluzzjoni leġislativa, votazzjoni nominal, votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni hija maluqa għaddiet. Proset. We move to resolutions on Naddu għal rezoluzzjonijiet fuq eh, l oġezzjonijiet tal-atti delegati dwar sistema ta' preferenzi tariffjari ġeneralizzati. Mozzjoni għal rezoluzzjoni ser nivvotaw fuqa hija mm, mill-EUL-NGL, il-votazzjoni għan nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija maluqa. Ma' ditx. Rapport li nis li oġġezzjoni għall-att delegati dwar rekwiżiti speċifiċi dwar li kompożizzjoni u formazzjoni għall-ikel proċessat tibbażat fuq ċereali u għall-ikel ta' trabi. Qabel ngħaddu għall-votazzjoni, Sur Kistejler jixtieq jitkellem fisem il-Kumitat tal mv din il-votazzjoni tiddependi dwar jekk irridux inkomplu eh, nippermettu epidemija tal-obeżità jew jekk irridux nipproteġu s-saħħa ta' wlidna u ġenerazzjonijiet futuri. Il-Kummissjoni proponiet li tkompli tippermetti 30% ta' l-enerġija fl-ikel ta' trabi li kun ġej mit-sukkor din mhijiex aċċettabbli. U Lilin minn dak, ħafna iktar minn dak li t-rakomanda l-organizzazzjoni tal-saħħa. Huma jippermettu inqas minn 10% għal tat-sokkor jew inqas minn 5% biex ikun hemm benefiċċju tas-saħħa. Għal stant nitlob lill kummissjoni biex tmur lura dwar din il-proposta u biex tagħmilhom f'konformità ma' rakomandazzjonijiet ta' WHO biex bekk nipermettu li tfal kollha Ewropej futur iktar sikur għal stant ivvutaw favur. Grazzi. Thank you, Mr. Taylor. Now... Nerti Taylor, il-Komissarju Kanjeta. Grazie President, membri onorevoli l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni u narwis dawmin ser twaqqaf darba l dejjem l-inċertezza dwar eh, id-data tal-adozzjoni li ġa kienet ippjanata l-20 tal-2015. -tal Din ser tagħmel regoli ċarja l-operaturi u l-awtoritajiet ta' nfurzar u tippermetti lil manifatturi biex ikunu jistgħu jintiġipaw l-infurzar tagħha b'mod partikolari għall-ittikettar il-Komissjoni tikkonferma l-impenn ġaw frut mis-servizzi biex tikkonsulta ehm, l-autorità ta' sigurtà tal-ikel dwar rekwiziti ehm, għal ikel bazat, il-proċessati bazat fuq iċ-ċerjali u ikel trabi u tieħu konsiderazzjoni l-evidenza ċentifika riċenti għabbażi tal-parir tal-IFA il-Kummissjoni ser tkun tista' tirrevedi ir-rekwiżiti għal dan l-ikel. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Nivvotaw naddu għal emenda numru 2, votazzjoni nominali, il-votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Paragraph 3. Paragrafu 3. Test originali, dak favur kontra assenzjonijiet ma diet. Paragrafu numru 4, test originali. Intom ċerti fuq dak li rajtina mela nivverifikaw il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni għamaluqa ma ddiċ. Paragrafu 4, test oriġinali, dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda numru 3, stess maġġoranza, emenda 3, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Allura test oriġinali għa emenda wieħed, votazzjoni nominali, il-votazzjoni għa miftuħa. Il-votazzjoni għa maluqa. Għaddiet. Premessa test oriġinali f'żewġ partijiet dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit It-tieni parti dawk favur, kontra, Astenzjonijiet ma Premessa F, żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur kontra assenzjonijiet ma Premessa ġ, test oriġinali dawk favur kontra assenzjonijiet ma Premessa J, dawk favur kontra astenzjonijiet ma dieċ u il-rezoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali il-votazzjoni hija miftuħa. And the vote is closed. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. We move to peace process in Colombia. Nadu għal proċess ta' paċi fil-Kolombja, il-rezoluzzjoni, mozzjoni konġuntanti, din hija l-aħħar ħaġa li se nivvotaw fuqha, jekk iġobkom dawk favur, kontra, attenzjonijiet, għaddiet. Sajab ħafna. Grazzi kollegi, is-sessjoni tal-votazzjoni issa hija maluqa ngħaddu għall-ispjegazzjoni tal-voti.